Wznawiam posiedzenie. E, Inkomplu bis-seduta, niftaha Sinjuri, l-ewwel għandi komunikazzjoni għalikom. Minħabba l-evakuazzjoni li kien hemm fil pawza ta' wara l-afsenar l-ispjegazzjonijiet tal-vot għal punti li għamilna l-votazzjoni tagħhom ser iseħħu għada u għalhekk il-pożizzjonijiet ħajġu ċarati flimkien mal ħina l votazzjoni għada. Għada koll ser intemmu il ħina l votazzjoni għal-voti li ma saħħux illum biex intemmuhom. U dan jinkludi il-votazzjoni li ġiet interrotta fuq wieħed mir-rapporti. Ħanibdew eżatt fejn ħallejna u fejn waqafna l-lum, ġifiri ħankomplu ix-xogħol għada. Il-minuti mill-laqa tal-biraħ huma disponibbli hemm xi kommenti le mela il-minuti approvati. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna tal-lum hija l-ħin għal-mistoqsijiet mal-President tal-Kummissjoni. L-ewwel mistoqsija ser issir mbagħad ikun hemm kummenti Mr. Weber fisem il ppa jek joġbu. Segretar President, zunächst darf ich mit dem Schmunzeln. President, l-għonet, nistanet bissem, ftit, iżda aħna rnexxinna noħorġu ħajjin mill-evakwazzjoni li kien hemm wara l-ofsenar. Para rappreżentant tal-PPE nixtieq irressaq punt lejn il-membri tal-PPE. Wara rajna l-istampi minnaħa tal-Mediterran fil-jiem u l-ġemat li għaddew wara n nis li jaħarbu mill-Afrika ta' fuq u jipprova jfittxu kien hemm li ma laħqux istut tut Ewropej min miet fl-ibħra fil-Bahar Mediterran. U nafu li hija sfida u għalhekk irridu noħorġu b'soluzzjoni għal kriżi tar-refuġġati, għal din drama, din it-traġedja li dejn minna. U għalhekk bħala rappresentant tal-grupp nixtieq nisma mill-Kummissjoni, mill-President tal-Kummissjoni kif qed titratta din is-sitwazzjoni speċjalment il-Frontex jekk għandna xi riżorsi meħtieġa biex nirreaġixxu għal sitwazzjoni fuq il-post fejn huwa tant meħtieġ. U jekk hux biżejjed dak li qed nagħmlu biex nkun nistgħu naġixxu. Fil-pajjiżi tal-oriġni mbagħad ma' Tunezija, mal-Eġittu u mal-pajjiżi l-oħrajn qed nimxu l-qudiem bħala Unjoni Ewropea u xtaqtu kuna fi kuxed namlu progress b'dan qasam. Grazzi. Grazzi ħafna l-għonet Sur Veper jiddispjaċina mill-avvenimenti reċenti li huma li waslu għal ħafna imwiet u naqbel miegħek li neħtieġu nieħdu azzjoni aktar deċiżiva f'dan il-qasam. Kien hemm tweġiba immedjata fil-pajjiżi għal tramuntana tal-Afrika ta' fuq u kienem fondi allokatu dawn il fondi ħaj komplu dan minkejja li kienem pressjoni migratorja qawwija ħafna. Irridu nappoġġaw lill-istati membri rip il-Mediterran u anke del pajjiżi terzi biex ikun hemm koordinazzjoni tal-isforzi. Jeħtieġ li nagħmlu aħra aktar u għalhekk nitloq direttament li rridu aktar riżorsi għal Frontex Il-proposti li eh, fir rigward il-Frontex irridu jiġu adottati b'mod urġenti u rridu li l-Istati membri jkollhom irrida rida politika u solidarjetà bejnietom billi joffru mezzi eh, umani u finanzjari meħtieġa. Palmedna m'għandniex il-mezzi kollha u għandna bżonn il-kooperazzjoni tal-Istati membri biex dawn il-mezzi jkunu disponibbli. Grazzi ħafna, jgħid il-President tal-Parlament. It-tieni mistoqsija. President, anki xejn für diese Wenn Grazzi President, grazzi tal-kummenti. Inti kontet tajt li għanna bżon aktar rizorsi għal Frontex bħalissa. U għalek nishtiq nkun naf minn għandek, interesat nkun naf jekk kemx teorija provata li l-pajizi li ma kienux mħejja sissa li jkun jistaw jilqaw għal Frontex Kenna l-kaxxa tal-odda iżda ma kienx hemm donnu rida biżejjed minn istati Membri li appoġġaw Frontex Temmen li dan huwa l-każ li issa għandna bżonn riżorsi? I think this is a debate on Naħseb li dan huwa dibattitu li għadu għaddej u fil-fatt huwa wieħed mis-suġġetti tal-Kunsell Ewropew. Dan ix-xahar nhar 23 u 24 ħan diskutu dan. Naħseb li issa mhux biss l-istati membri iżda jridu jkun hemm adozzjoni tal-proposti li tresqu diġà biex insaħħu Frontex. Iżda naħseb ukoll importanti li jkun hemm aktar mezzi loġistiċi iktar aeroplani, iktar bastimenti, dawn huma indispensabbli. U ma jistax ikonna bħalissa mill-budget tagħna fuq livell Ewropew. U għalhekk jien naħseb li hemm irrida politika li dan isir iżda dan irid isir mod koordinat u din huwa sforz li imbeda mill-Kummissjoni il-Kummissarju Malmström qed taħdem fuq dan il-qasam flimkien mal-Istati Membri u nittama il-Kunsill Ewropew nhar 23 u 24 ta' dan ix-xahar jikkonferma dan. Fl-istess ħin, ovvjament, għanna bżon il-kooperazzjoni tal-pajizi terzi. Jina zort Tunezija dal-axħar, tkellimt mal-Prim Ministru u qed jikkooperaw, lesti li jikkooperaw magħna fil-fatt. U hemm ovvjament ftehimiet pragmatiċi loġistiċi bejn l-awtoritajiet tagħhom u l-aġenzijiet tagħna. Grazzi. Wara l-evakwazzjoni tal-lum, mhux l-MEPs kollha ma preżenti hawnhekk fil-Kamra u Nitlob issa l-sur Giver Hofstadt biex jitkellem, mistoqsija li jmiss. Nara li hemm xi kollegi mill-gruppi differenti mill-grupp tiegħi wkoll li għadhom qed jippratikaw l-evakwazzjoni li kellna llum wara l-ofsenar. Kollegi, il-biraħ il-Kummissarju Oleren ħabbar numru ta' passi importanti fil-Kummissjoni. L-ewwel nett il mekanizmu ta' salvataċ tal għal numru ta' tibdiliet u għal li huwa meħtieġ li dan il mekanizmu jkun jista' jipprovdi l-istati membri bil-linji ta' flessibilità meħtieġa hemm il-kapaċità li dan il imura imur suq sekondarju u l-iktar importanti qal ukoll li dan jista' jsir bil-swaps li kollhom roħs fuqhom u bil-bonds li jkunu AAA Dan huwa importanti ħafna lex nafu li ħanaddu minn bonds żiena ta' pajjiżi terzi għal AAA bonds għal mekkanizmu ta' salvataġġ. Il-Kummissarju qal li l-Kummissjoni għandha tibda teżenta il-pożizzjoni tal-Eurobonds. Fl-aħħar ngħid jien fl-aħħar wasanna. U għalek il-mistaqsija għalek, Sur Barroso, tista' tikkonferma dan li hija l-pożizzjoni tal-Kummissjoni wkoll? Bittini net, skużani President, Peress li l-ħinet jafas, inti ser tipproponi dawn it-tibdiliet fuq il-mekanizmu ta' salvataġġ fil-Kunsill Ewropew li jmiss f'Ġunju fi żmien ġimatej. Grazzi. President tal Kommissjoni. Jien nixtieq nikkonferma li l-idejat kollha li tresqu mill-Kummissarju Ren ovvjament għandhom l-appoġġ sħiħ tiegħi u l-approvazzjoni tiegħi. U għalhekk mhux qed intenni dak li qal. Issa, fir-rigward li ism il-mekkanizmu ta' stabilta, aħna għedin fil-proċess li nwaqfuh. Hemm movimenti u hemm taħdidiet u mexin lejn din id-direzzjoni u nittama li fil-Kunsill Ewropew ikun hemm deċiżjoni politika li tikkonferma d-deċiżjonijiet fir-rigward il mekkaniżmu ta' stabilità Ewropea. U tafu ovvjament x'inhi l-pożizzjoni tagħna. Fir-rigward il-Eurobonds mhix ħaġa ġdida, il-Kummissjoni Ewropea l-bosta snin u inkluż wieħed mill-predeċessuri tiegħi ressaq din l-idea tal-Eurobonds. Ir-realtà s'issa hija li l-Istati membri għadhom aċċettawx din l-idea. Imbagħad kellna l-kriżi mal-Greċja u l-Kummissjoni pruvat tagħmel idea ta' mutualization ta' dejn u għalhekk dan ovvjament kien japplika l dawk ta' zona euro biex ikun hemm xi forma ta' salvataġġ. U għalhekk issa rridu naraw jekk nistgħux nqisu n-numru ta' għażliet u l-Kummissjoni ovvjament se tippreżenta numru ta' għażli differenti. Aħna tal-fema wkoll li l-idea tal- Eurobonds hija idea attraenti jekk l-istati membri kun jistgħu jappoġġawha. Għadna ma wasannix, jekk irridu nkunu onesti, issa għalhekk dak li neħtieġu nagħmlu huwa li nifukaw fuq ix-xogħol li isir. Grazzi. So President, ma naħsibx li l-kriżi fir rigward il-Greċja u l ewro għaddiet edha warajna issa, U għalhekk irridu nsibu strument addizzjonali. Waħda minn dawn hija l-fatt dak li qed jipproponi Oli Ren. Swap minn bonds ħżiena minn xi pajjiżi f'pakkett iżgħar ta' bonds li jkunu triple A rated. Dik hija triq il qoddim u dawn l-Eurobonds jistgħu jiġu maħruġa mill-ISFS mill Eh, mill-aġenziji olin ikun min ikun. L-importanti huwa l-mekkanizmu mhux l-aġenziji u importanti li għall-ewwel darba jiena naħseb li Oliren u l-Kummissjoni għarfu li din hija triq il qudiem Hemm xi kommenti? Sur Verhofstadt, aħna naġixxu bħala kulleġġ u iktar faċli għalik li taqbel ma ma dak li qal is-sur Oliren u mhux miegħi. Iżda naħseb li qed ngħidu l-istess ħaġa Fil-starriċ ta' tkabbir annwali, aħna konna qed niproponu fl-imkien dan l-approċ li kunem aktar intervent fuq is-swieq. Sfortunatament, l-istati membri ma qablux dwar dan. U li nista' għalhekk fil-fatt huwa li aħna qed nieħdu din it-triq qed nippruvaw nżidu flessibilità għall-interventi fuq is-swieq. Iżda, onestament, naħseb li jisser rridu nifokaw fuq li SM u nikkonsidraw x'inhuma l-għażliet għal futur tal-Eurobonds jekk l-istati membri huma lesti li jimxu dan il-pass ulterjuri. Ikkellimni miss, il-President. Għan nitkellem biċ sur President. Pane President Barroso, palma taf, il-grupp tiegħi, huwa mamul minn pajjiżi ħafna il-maġġor parti tiegħu li mhux parti minn żona euro u ħafna minnhom fil-fatt jixtiequ li l-euro tfalli. Mhux il-każ dan għax ħafna mill-ekonomijiet tagħna huma għandhom rabta sfiqa ma' dawk l-ekonomija li għandhom l-euro, għalhekk irrid attenti, rridu naraw x'inhuma s-sinjali il-Kunsill qed jgħid ħaġa, il-Bank Ċentrali Ewropew qed jgħid ħaġa oħra. L-IMF, il-Fond Monetarju Internazzjonali qed joħroġ braġuni oħra saħan sitra, pożizzjoni tiegħu u donnet ikolli l-impressjoni li dejjem qed nikonna pożizzjonijiet politiċi li ikollhom il-rida ħarija iktar mill-raġunijiet ekonomiċi. Palli kieku nistgħu nitrattaw is-swieq dan il-mod. U għalhekk fir-rigward l istrutturar tad-dejn, x'inhija l-pożizzjoni ħarija tal-Kummissjoni Ewropea? Tixtiequ tkompli tkomplu bidejkom eh, maluqa u tkomplu twebsu raskom biex ikun hemm fondi kbar, ammonti kbar allokati anki jekk hemm eh, ħafna pajjiżi fiż-żona euro li jinsabu f'xifer l-irdu? Ħanibdew nirraġunaw issa u l-pożizzjoni tagħkom ħatibda tinbidel issa. Il-problemi li għanna fil-żona fl-qasam ekonomiku fl-Ewropa mhijiex biss fil-zona euro, hemm pajjiżi oħrajn li mhux fil żona euro jinsabu taħt pressjoni. U dan għadni ħaħna l-Kummissjoni kif ukoll l-IMF. Hemm taħdidiet li għaddejjin bħalissa bejn l-Istati Membri u l-Kunsill u l-Kummissjoni l-Bank Ċentrali Ewropew biex ikonna l-aqwa tweġiba komprensiva. Palma taf, mux dejjem ikun hemm ftejm espert bl-aqwa mod kif ikonna tweġiba għalija. U dan huwa x-xogħol li għadu għaddej bħalissa u jkun ġust li jekk narfu li dawn huma kwistjonijiet komplessi ħafna u diffiċli id-daqs ta' din l-sfida qatt ma kien hemm bħala u ħateħtieġ xogħol ta' konverġenza. U għalhekk il-Kummissjoni kienet prudenti u kawta meta għamlet komunikazzjonijiet għax hemm kwistjonijiet sensittivi għaswieħ. Ristruttura ta' dejn dejjem għadni mhix alternattiva għal konsolidazzjonijiet fiskali diffiċli li l-istati membri rridu jagħmlu jekk iridu jagħmlu tajjeb għal budget tagħhom fir-rigward ta' dejn u deficit. Grazzi. Il-President, ko-President eh, Combendit. Grazzi, Sur President, Sur Barroso. Wa minnu li najdu li ħafna drabi ma nefmu il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għandi tliet punti li nixtieq nagħmel fuq ir-ristrutturar l net. Nafu li r-ristrutturar ser iseħ ma' żmien. Pereżempju tad-dejn Greek. U din raġuni sempliċi għaliex irridu nippermettu l-Invern Grieg jirkopra il-fiduċa u jimxil qoddim u s-soċjetà grega ovvjament għandha bżonn ristrutturara x'ħadd mod jefdal ħadd fil-Greċja, speċjalment mhux il-gvern. Imbagħad il-gvern ikun jista' jagħti xi possibilità ta' ġejjini għaċ-ċittadini iktar mill-li joqgħod jimxi għall għal għaliex inkella l-ekonomija mhux se jirkupraw. U għalek naħseb li kullħat, anki l-Komissjoni Ewropea, rrit jifoka fuq dan il-kunċett li kunem aktar fiduċa fil-Greċa u fiħdan il-Greċa u din hija essenzjali għax minħabba l mizuri ta' austerità dawn iċ-ċittadini m'għandhomx il-żmien li jiqfu u jaħsbu għalhekk hemm din iċ-ċaħda totali li tista' tkun perikoluża. L-aħħar punt fir-rigward l-evażjoni fiskali. L-Europa ma tistax tejn f'dan il-qasam għandek banek fl austria fl-Lussemburgu, f'Ċipru u fl-Iżvizzera fejn ċittadini Grigi għandhom kontijiet. Għana ma mifrużawx daw l-assi, jew inkella morru li l-inmi segretezza tal-banek biex bekk il-gvern grigi ikun jaf fejn hemm evażjoni tat-taxxa, fejn il-flejjes qed jaħbow. Ma jistax tippermetti li dan iseħħ għax fl-aħħar mill-aħħar il-Banek Ewropej huma huma stess qed jattu l-evażjoni fiskali. Il-President Barroso, Sur kompendit. Iva hemm evażjoni fiskali hija problema fil-Greċja. Jien ma naħsibx li hija l-kawża tal-problemi strutturali li l-Greċja taffaċċa minn naħa l-oħra. Issa rridu nittrattaw il-kwistjoni ta' segretezza tal-banek. Kienna nagħmluh minn marzu tal-2009, il pajjiżi kollha inkluż l-Iżvizzera qablu għal miżuri fejn l-informazzjoni ma tistax tiġi rifjutata. Dan ġi mitlub minn autorità ta' banek oħra din koprejnija fil-kooperazzjoni amministrattiva u direttiva konċernata li ħassaħħaħ u li s-saxħet u ġiet approvata f'Marzu ta' din is-sena. U hemm il pubblikazzjoni tagħha ħatidħol fis-seħħ is-sena d-dieħla, wara il-kwistjoni ta' sigretezza bankarja ġiet indirizzata fid-dettal fl-Unjoni Ewropea u jista' jkun hemm skambju sħiħ tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet fiskali. Naħseb li permezz tal-kooperazzjoni amministrattiva nistgħu naqsmu informazzjoni ma' pajjiżi oħrajn, inkluż il-Greċja, u dan japplika kol għal kwalinkwa frodi jew evażjoni fiskali. Il-President, jiddispjaċini sur Verhofstadt, għazajt il-ħin kollu għad dispożizzjoni tiegħek. Ma nistax nippermettilek. Skużani. <laughs> ok, we'll receive. Well, please. Ich kürze kollegial. Fi spiritu ta' kollegialità jena sen assar l-intervenzjoni tijaj. President Barroso, eh, mistaqsija qasira, jena kontenti li fil-G8 tkellimna fuq l-internet u sen nitkellmu fuq u dan anki fil-forum li miss G8. Għalix dawn il-setat qed jitkellmu fuq l-internet. Hija kwestjoni delikata forsi, nixtieq inkun naf għaliex eh, f'lima kuntest, eh, ekku se titkellmu l-ewwel darba darba biss jew għal ħafna drabi. L-idea tal president Sarkozija idea tajba ħafna l-internet hija ħaġa globali, aħna nixtieq ukoll li jkun hemm netwerk miftuħa u aħna naħsbu l-internet jista' jkun kontribuzzjoni tajba għall-libertà għall-arfin. naħa l-oħra hemm ħafna abbużi fuq l-internet, pereżempju eh, l-isfruttar ta' tfal eh, hemm ċerti reati li jibbenefikaw mill-internet u għal daqstant kellna dibattitu interessanti ħafna ma' xuħut mill eh, mill minn dawn eh, minn min nies li huma eh, operaturi tal-internet, Zuckerman, Facebook, u dawn in-nies. U biex nitkellmu fuq ir-regolamentazzjoni tal-internet u internet waqt li nipproteġġu il-potenzjal ta' innovazzjoni u l-possibilità ta' ftuħ lejn il-libertà li tista' tivi rappreżenta l-internet u aħna e, fil- e, aħna e, deċidejna li nikdbu dan is-suġġett tal-internet għal iktar minn laqa waħda. Però President, jiena qed inħoss Jina attent ħafna din il-kwistjoni, jina nishtiq kun naf minn għandek, jekk inti intix dispost li tajdinna hawnhekk fil-parlament e, jekk hemm xi e, negozjati fuq l-internet għax dan huwa fatt importanti. Il-President Barroso, aħna ma għamlinix negozjati partikolari, formali, aħna tkellimna e, diskussjoni wiesa, brainstorming biex ngħidu hekk kien hemm waħda mill-konferenzi kienet kellha titolu e-aid u kien hemm Eh, fija eh, l-operaturi eh, principali ta' settur flimkien flimkien mal-autoritajiet mm, tal-internet. Għal daqstant tkellimna mal-diretturi tal-ikbar kumpaniji li jaħdmu fuq l-internet biex jgħidulna x'jaħsbu li jista' jkun il-futur ta' din l-industrija. U aħna politiċi tal-ġitminja tkellimna uh, fuq it-ħassib tagħna, l-interessi tagħna ma mniex propju negozjati eh, konkreti. Eh, Sur Farage, aħna tkellimna fuq l ero Kull darba li ngħid li hemm pajjiż li hemm bżonn bailout intkom għattuna li mhux veru. U Issa qed naraw illi għal Greċja hemm it-tieni bailout sakemm inti ma tgħidin nixillum li dan laqqas dan mhuwiex neċessarju. Però jiena l-mistoqsija li għandi eh, illum eh, i aktar gravi eh, minn dak li qed jiġri fil-Greċja, fl-Irlanda jew fil-Portugal sal-lum. Hija il-kriżi vera tad-dejn, il-kriżi sovrana, ċoħe li se jkollna fil-ġimgħat li ġej l-integrità tal-Bank Ċentrali Ewropea ma tistawx tkomplu tixtru e, kwantitajiet enormi tal-dejn ħażin ta'kom stess. Sur Barroso, inti taċċetta illi il-finanzi tal-Bank Ċentrali u l-integrità tiegħu bħalissa eh, qiegħed fi stat verament gravi. President Barroso, li ma naċċettax, jiena naħseb illi l-Bank Ċentrali Ewropew hija istituzzjoni verament kredibbli u li ġestita b'arfin u intelligenza kbira u jira naħseb li l-indipendenza tal-ICB hija rispettata mill-istati membri kollha tal-zona euro u nafu li hemm diffikultajiet fil-żona euro, ma kif tiġat mhumiex biss diffikultajiet tal-żona euro. Sfortunatament il-kritika tiegħek hija dejjem aggressiva, eh, il-problemi eh, eh, id-det u inqas per eżempju mid-dejn li għanda eh, għandu r Unit biex ntikom eżempju, eh, għanna dan it-tip ta' problemi għax jgħallu darba li għanna unjoni monetarja u għanna bżon ta' sfond istituzjonali u għalek issa għedin niprovaw eh, natu risposta eh, ġenerali eh, u dinja Eh, l-ECB hija propju għal dan ir-raġuni biex natu stabilità finanzjarja għaż-żona. Isur Farage jirrispondi. Il-bieraħ il eh, think tank or Open Europe ħareġ bċifri u qal li mill-dejn tal-ECB hemm 190 biljun ta' euro eh, għal imħabba l-banek grigi. E, iridu eh, eh, l eh, jiste jaċċettaw illi imħabba l-4.2% ta' djun tagħhom se jkellhom din is-sitwazzjoni da' sekk negativa. Il-President Barroso, l-ewwel net jiena ma nikdibx. Il-Kummissjoni dejjem kienet koerenti fl-informazzjoni li tajna fuq is-sitwazzjoni fuq situazzjonijiet kollha. Is-sitwazzjoni hija diffiċli, la dan għadnieh onestament fil-bidu sinċerament, però aħna ma mhux qed nagħmlu ta' parsi situazzjoni hija e, tajba. E, il-kredibilità tal-Bank Ċentrali torbot fuq il-rida li l-gvernijiet nazjonali għamlu dak li hemm bżonn biex eh, nimxu l-qoddim. Jiena għandi eh, fiduċa fl-isforzi tal-Istati membri u kredibilità tal-Bank Centrali. U il-Bank Centrali se tiddefendi l-interessi tal-Unjoni Ewropea u anki l-interess tal-zona euro e li għatu l-garanziji kollha li għandhom bżon għandu bżonn il-Bank Centrali biex tkun tista' tiddefendi dan fuq dak li għandu xaqsam ma l-esposizjoni tal-Bank Ċentrali eh, lejn id-dejn, hemm anki banek oħrajn eh, ċentrali li huma f'sitwazzjoni ħafna għar mill-Bank Ċentrali Ewropea. Il-Bank Ċentrali Ewropea hija rispettata u għandha il-fiduċja kollha ta' ċittadini Ewropej. Grazzi, Signora Sinclair, grazzi President. L-Unjoni Ewropea titwessa eh, u dejjem iktar profonda. Il, eh, mux qed jirnexxila sib il-kunsens il-kwestjoni tal-Libja bej Ġermanja u Franza u anki l-Italja. Tista tajdinna kif huwa possibbli li wieħed meċi politika komuni ta' sikurta u ta' difesa minn ma jkollna konsens. Eh, kemm ma nirrinunċawx għal drittijiet eh, demokratiċi. Frankly, I don't understand, let's say, the concern that is behind your question. In fact... Jina ma nifimx. Fil-CFSP, aħna, illi e, e, aħna kena neħdu deċizjonijiet unanimement. Għal-dastante, aħna ma nablux unanimement, ma nix il-possibilità nimponu deċizjoni fuq dawn l-istati membri. Għal-dastant, aħna eh, aħna għanna l-użu demokratik mhux biss ta' nazzjoni tagħna manke tal-Unjoni Ewropea. L-interess tagħna huwa eh, illi l-istati membri jaġixxu fl-imkien f'dawn affarijiet esterni u ħaġa ovvja anki l-istati gbar mandomx eh, l-influenza neċessarja biex ikun jistaw jiddiskutu eh, fuq bażi ugwali ma' ċina u mal ġapun u pajjiżi oħrajn, imma flimkien l-Unjoni Ewropea se tagħmel differenza. U nittama li dan eh, jista' jwassal għal konverġenza anki fuq dak li għandu x'jasam mal-miżuri politiċi. Anki. Grazie ħafna. Additional question. Yeah, that's L-ewwel tkellimt fuq il-partiti pan-Ewropej. Tista' tispjegana għaliex il-ċittadini għandhom jiffinanzjaw il partiti politiċi fuq livell kollha u kemm huma utli daw għall għanijiet tal-Unjoni Ewropea u għandi anki mistoqsija oħra fuq Cathy Ashton. Naf illi hija qatt ma tkun preżenti hawnhekk il- hija rappreżentata fil-Kummissjoni l-Unjoni Ewropea, il-partiti Ewropej kif intaf huma rikonoxxuti bħala entitajiet importanti mit-trattat li ġie ratifikat unanimement mill-Istati membri kollha tagħna. Għal daqstant hemm raġuni biex napoġġaw il-partiti Ewropej, għax huma entitajiet Ewropej li huma rikonoxxuti mit-trattat. Fuq Cathy Ashton, inti taf li hi mhix biss viċi president tal-Kommissjoni ma anki reprezentant Oli. Hija għandha eh, eh, xogħol importanti ħafna tirrepreżenta lill-Unjoni Ewropea hija għandha eh, iktar vjaġġi mill-membri l-oħrajn tal-Kummissjoni hija tagħmel sforz kbir biex tkun preżenti, ma tistax tkun preżenti laqqas għall-Kummissjoni għall għatta l-Kommissjoni. Imma e, eh, nishtiq fakra kelli il-membri tal kommissjoni ma jirrappreżentawx il-pajjiżi, huma rakkomandati mill-pajjiżi imma huma eh, eh, aħna propju fil-istatut tagħna hemm miktub li l-kummissarji ma jirrappreżentawx il-pajjiżi minn fejn ġejjin. U ma jirrappreżentaw l-interess ġenerali. Eh, Il-Renju Unit u eżempju huwa rappreżentat biżejjed bil-Kunsill, mill-Ministri, eċetera. Sur Schulz. Ähm, Grazie, presidente Skużani il tard. presidente Barroso, Barroso. Meta nisu situazzjoni da sek gravi li għanna fija, li għedin fija, nishtiqna mill-legdil il-mistoqsija. Fl-2008 aħna rajna krizi tal-banek profonda, illi mbagħad waslet għal krizi ekonomika. Deficit fil-banek kellhom jiġu assorbiti u waslu anki għal krizi ġew l-familji. Fil-budgets eh, fil-budgets pubbliċi. Issa l-Unjoni Ewropea għamlet b'mod illi f'ċerti pajizi eh, insibu ruħna qudiem situazzjoni propju drammatika. Issa wara l krizi tal-gvernijiet u tal-banek, e, tista' jista' jkun possibli li konna krizi soċjali u koll. Il-mistoqsija di, il kommissjoni l-esta ti diskuti fuq kif nistaw nafacċaw finanzjament ta' settur soċjali f'dawk il-pajjiżi b'mod partikolari li huma iktar mill-quta, kif jistgħu itejbu sistemi tal-pensjonijiet u tas-soċjetà fejn hemm inqas finanzjament milli hemm bżonn. Jiena entkom lesti tiddiskutu ma, ma dawn il-rappresentanti, speċjalment meta nitkellmu fuq il pajjiżi l-iktar rappresentati. E, sur Schulz il-Kommissjoni adottat rakkomandazzjoni u komunikazzjoni għal kull pajis tal-Unjoni Ewropea. biex nirrispondi għal mistoqsi tiegħek, illum e, hemm bżonn li jkun hemm austerità kbira u din hija ħaġa diffiċli. U llum kull euro li jintnefaq bħala interess fuq id-dejn eh, huwa e, euro anqas li mhux lest biex jiġi minn fuq fuq il-previdenza, fuq il-pensjonijiet u fuq l-isptar, l-isptarijiet. Għalhekk għandna bżonn ta' konsolidazzjoni tal-budget biex inkunu nistgħu nerġgħu nirbħu l-fiduċja u nagħmlu il-riformi infrastrutturali neċessarji għas soċjetà u biex inkunu nistgħu nipproteġġu l-iktar nies vulnerabbli. Il- Dokumenta tal-lum joġbok naħseb tħassib fuq fuq su ta' xol kif nistaw nejnu li zazah. Eh, irridu naraw f'kull pajis x'marġni għandna biex nigarantixxu din il-protezzjoni il-President Buzek jajt illi jiddispjaċini ma nistax nerġantik il-mikrofonu li sur Schulz għax inti tkellim tal-minuta u 50 sekonda. Jina ma milt ma sur kombendit ma tajtekx il-possibilità li eh, tamel mistoqsija sekundarja għax użajt ħafna mill-ħin tijak Eh, fl-ewwel mistoqsija. Jiddispjaċini aħna maħniex qed nisimgħu il-klim eh, tas-Sur Schulz, imma għandna regoli jgħid il-President, jiddispjaċini ħafna, eh, jiddispjaċini, ma nistax nagħmel ieħor moment ħaġa oħra. Issa ngħaddu għal catch tiegħi fuq il- Summit tal-G8, is-sur Marcos Kulja. Minutes. Grazie Presidente, in realtà. Grazie Presidente. Jina ma staċ nitkellem fuq il-G8, ma staċ namel mistoqsija għal President Barroso, mistoqsija fuq il-kultura. Aħna għanna ħafna programmi fil-Unjoni Ewropea tagħna illi jinkoraġixxu li żgħażagħ imma mhux iżgħażagħ biss biex jintaqgħu bejnietom u biex verament l-Unjoni Ewropea sir verament Unjoni, Comenius, eh, Youth in Action, etc. Eh, dina għal professjonisti Zaza huwa verament il-post fejn jintaqaw iż zaza Ewropej, huwa il-post fejn iħossu ruħom verament Ewropej. Jena xtaqt u mill-lider il-kellim telef il-mikrofonu. Uh, well, uh, we have a topic. Uh, it is, the topic is G8. Aħna għanna suġġett eh, qed eh, eh, nitkellmu fuq il-8. Jekk joġbok kompli. Iva, eh, skużani, kellna zbalta ta' komunikazzjoni hawnhekk. Jena xtaqt inkun naf fil-pjaniet tal kommissjoni dawn il-programmi illi se jiskadu, ix se jisir minnom. Eh, aħna diġa tkellimna fuqhom fil-Kumitat tal-Kultura, aħna nixtieq nkun nafu kif il-Kummissjoni għandha f'moħħa tagħmel pjanijiet wara l-2014 eh, fuq dak li għandu x'qasam mal-kultura għax dana jinteressa l ħafna operaturi fl-Unjoni Ewropea u ħafna żgħażagħ fil-pajjiżi tagħna. Eh, l'intérêt de la Commission pour tout ce qui est la promotion de cette dimension culturelle en Europe. Mm, nirringrazzja il Komitat Kulturali għal promozione tal cultura. Jiena personalment in li dan huwa suġġett importanti ħafna, dat kell ġat kellimt mal-operaturi prinċipali tas settur x'se nagħmlu. Fl-aħħar ta' xar se nippreżentaw proposti eh, perspettivi finanzjarji fil-oqsma kollha u anki fil-kultura u se nagħmlu proposti koerenti se nixtiequ nirrelazzjonalizzaw ċerti strumenti ma nissikuraw eh, il-finanzjamenti għal programmi li jinsemmejt li huma daqshekk li huma importanti ħafna Ewropa għall-Europa ta' ċittadini l-Europa li taraf anki il-valur tal-kultura. Grazzi. il signora Ladford. Grazzi, President. Jena ħan fuq il-soġġett. President Barroso, l kommissjoni l bira adottat pakket ta' mizuri biex neġildu kontra l-korruzzjoni li għed um li l unjoni Ewropea 120 eh, biljun eh, ta' euro fis-sena eh, li huwa pratikament il-budget. Eh, però tmin Però tmin pajjiżi membri u għandhom eh, pozizjoni ħażina ħafna fil-lista eh, tal-korruzzjoni. Għal-daqstant għaliex ma tkellimtux fuq il-korruzzjoni eh, fil-G8. L-unika referenza li kien hemm kienet dik għal pajjiżi li qed jiżviluppaw u mem lebda referenza għal kif il-pajjiżi onja għandhom trattaw il-problema li għanna f'pajizna stess. Miex opportunità li intilfetti li nitkelmu fuq il- fuq il- korruzzjoni fil pajz tara meta waħed isli li Russja hija eh, eh, numru 154 eh, fil-lista tal pajzi korrotti. Iva, fil-fatt din il-laqa fuq il-korruzzjoni kienet meta tkellimna fuq il- fuq il- mal pajzi Afrikani, ma se nitkellmu fuq f'Novembru. Kienet interessanti għax fejna bil korruzzjoni fejn hemm il-korruzzjoni hemm wieħed hemm persuna li korrotta però hemm anki min qed jikkorrompi fil fil-ġitmini aħna tkallimna fuq dan mal-Afrikani u jina tajt aħbar tajba xat li l-Komissjoni ħat bil b'inizjattivi fuq it-trasparenza. Ija eżempju ħażin, tajba jew ħażin fuq f'każijiet fejn it-trasparenza tamela iktar faċli li ċerti reġjumi jużaw li tħul b'mod mhux trasparenti tal-risorsi nazjonali tagħna. U ħafna drabi bil-kompliċità tal-dinja sviluppata. U dan huwa anki il-perspettiva il li ħadda. Grazzi ħafna. Sur Peter Van Dalen. Meneer Barroso, u sprak zojuist over de Europese Centrale Bank. Sur Barroso. Inti għam referenza għal Inti għat li l-Bank Centrali huwa indipendenti. E, il-fatt huwa li l-Bank Ċentrali mhijiex propju indipendenti e, meta niġew għal krizi tal-Greċa. Il-Banka Centrali ħadet pozizjoni ċara u rat illi hemm e, xiren ta' miljoni ta' bonds illi ma, li lebda valur. Jina s Jiena se nagħmellek mistoqsija konkreta. Intix Ex ħat għamil biex tevita illi il-Bank ċentrali, meta wieħed is wall doppju tijaw, ma jinsistix biex ikun hemm miżuri eh, ibsa ta' eh, rikupru tal-Komunja Griga. L-SB huwa indipendenti, u din indipendenza hija magħrufa mit-trattati hija bazata realtà u fi trattati jien nista' ngħidilkom li huwa seba' snin ta' esperjenza din il-pożizzjoni fejn qed tiffaċċja għabej nittratta ma li sebin inkun emmek eh, mal-president tal-bank f'ħafna okkazjoni mandomx l-ebda bżon ta' appoċ biex jkollhom garanzija ta' indipendenza. Sadwar il-ristrutturar alternativi, possibiltajiet differenti. Għana qed nikkonsidraw id-dibattitu kollu mal-pożizzjoni tal-Kommissjoni kienet ċara nħossu l-ristrutturar mhux alternattiva għall isforzi li l-istati membri jdu jagħmlu dak li għandu x'jaqsam il-konsolidazzjoni fiskali. Dik kienet il-pożizzjoni tagħna minn dejjem u aħna ħanżommuha. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Figueiredo. Grazie signor President, e in Grazzi ħafna, President, anki fuq il-G8 President tal-Kommissjoni. Jien nixtieq naf jekk il-kwestjoni tal-regolamenti tal-swieq eh, finanzjarji ġiet pospost tal-darba oħra, speċjalment dwar it-tassa fuq taxxa fuq tranzazzjonijiet. Eh, tem ta' tax havens, kontroll ta' derivativi, l aġenzija ta' kreditu, għax dawn tilfu l-kredibilità tagħhom kompletament u qatt ma kienu trasparency. Daw il-kwestjonijiet kollha huma fil-qofol tal-problemi li hemm fl-Unjoni Ewropea, speċjalment l-Irlanda, Portugal u l-Greċja qed jiġu imposti miżuri li li jimponu austerità fuq il-ċittadin normali u ħaddiema. Dan jfisser li hemm iżjed u iżjed sfruttar u fi żmien qasir u medju imis ifisser iżjed eh, faqar eh, telf tampegi u iżjed nuqqas ta' gwalta u ma tħoġ dak hija kontradizzjoni hija kontra l-prinċipji ta' trattati. Signora Figarejdo. fuq il-regolazzjoni finanzjarja tas-swieq ta' fuq il-G8 hija il-forum ewlieni tal-gvernijiet fuq dawn il-kwistjonijiet, tat priorità għal dawn il-kwistjonijiet u dejjem għamlet hekk. Dawn il-kwistjonijiet tqajmu hemmhekk u jiena kont hemmhekk fil-G8 fej bdejt tħadd l-inizjattiva biex ikun hemm dibattitu fuq taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji. Jiena għamil da flimkien mal għajnuna tal-iżvilupp jiena favur taxxa fuq tranzazzjonijiet finanzjarji u kapital. U l-Komissjoni ħat toffri xdejat fuq dan fil-ġejjien. Issa fuq il-tieni suġġett aħna tħadditna dwar l-Eurozona u l-problemi li qed niffaċċaw eh, forsi l-pożizzjoni tagħna huma differenti ħna nħossu minn riformi adekwati ma nistawx naslu għall l-obġettivi li huwa eh, ekonomija ta' suq soċjali. Sur Barroso, fil-G8 il-parteċipanti tħattu dwar l impegni għal eh, politika ta' ġirien fil-Mediterran. Inti fissem l-Unjoni Ewropea eh, wet 1.24 biljun Aħna nafu mill-verżjonijiet interim tal-Kommissjoni nil-fazi eh, eh, ta' 150 kienu għal-vant u l-bija kien għal eh, nofsenar. Dinaj kontra l-idea li jkun hemm l-istess attenzjoni moti iż-żewġ zoni. Tista' tgħidilna eżattament kemm iddedikajt għal nofsenar fil-kuntest tal-flus li ġew mutija minn ħatakom. Ħanajdlek forma ċara kollega Saradzgofsi nifem it tħassib li għandek dwar il-ġirin tal-vant imma jina frank naħseb li l-kwistjoni u l-nija mux li kodem kompetizzjoni bejn il-vant u n-nofsinar għanna bżon tnejn dak li huwa importanti u l-nejnu l-dawk li jridu li nejnuhom u nejnuhom b'forma eh, effettiva. Aħna fir-reviżjoni tal-politika ta' ġirien qed ngħidu li mhux qed nallokaw eh, risorsi fuq bażi ta' jekkux vant jew nofsinhar imma kondizzjonalità skont il-progress ta' kull sieħeb lejn ir-riforma. Ġifieri nagħtu iżjed għal iżjed, dawk li għamlu iżjed jirċievu iżjed. Dawk li ħaqhom iżjed ħajrċevu iżjed. M'għandniex envelopes stabiliti ġa dan għal dal-pajis u dan għal dal-pajis. Tek il-pajis li juri li ħakku li jiġi appoġġat nejnuhom. U evidentement aħna nirrispettaw l-impenni tagħna lejn il-ġirien tal-vant imma kif ukoll lejn il-ġirien li hemm fil-Mediterran. Grazzi ħafna. Signora de Savnez. Grazzi ħafna, Sur President. Il-mistoqsija ti għandha x'taqsam xi punt ma l mistoqsija ta' qabel u r-risposta li tajt. Tkellimt dwar l li qed tingħata l-Republika eh, Arab 140 miljun ġiej ta' MF u sorsi oħra u stati u tkellim dwar kondizjonalità u l-mistoqsija tiegħi hija ffukata fuq il-kondizjonalità. Dil-lajnuna hija bbażata fuq kondizjoni libertà tal-assoċjazzjoni, tal lezzjonijiet, ta' mezzi ta' xandir, ta' ġudikatura, eh, dawn huma kriterji li inti taf dwarhom riforma tal-forzi armati u tal-pulizija wkoll. Aħna rridu nafu huwa min ha daw il-pajizi, daw il-demokrazija Arab, min jagħmel valutazzjoni li daw l-kriterja qed jiġu rrispettati. Il-parlamentana ħajkun involut eh, din il-kondizjonalità li qed tiġi stabilita jew inkella eh, poteri diskrezjonari minn ħadd kunsell L-idea tagħna jgħid is-Sur Barrosa u nispera li inti taqbel magħna huwa li l-Kommissjoni responsabli dal-eserċizzju jina verament gbur li huwa li l-Kommissjoni flimkien ma' rappresentant u li li offret dan il-pjan ta' risposta tagħna ta' reazzjoni tana l-partnerijat ta' demokrazija fil- fil-nofsenar tal-Mediterran l-Afrika ta' fuq. Arranġament ta' msieħba hija l-Kommissjoni li b'xi mod ieħor qiegħda tmexxi din l-arranġament u l-Kommissjoni hija hija responsabbli l-Parlament u kwalunkwe ħaġa li l-Parlament tixtieq li tkun involuta jiena nħu biha narawx qed jiġri ta' pajjiżi Arab hemm aspetti strateġiċi li qed li jiżviluppaw hemmhekk mhux biss għar-reġun lokali iżda wkoll għall-qbija tad-dinja. Allora kwalunkwe ħaġa li aħna nistgħu nagħmlu biex nimmobilizzaw l-istituzzjonijiet imma s-soċjetà ċivili wkoll biex ngħinu f'din il-fażi ta' tranzizzjoni lejn id-demokrazija tal-ġirin tagħna hija importanti ħafna u hija għalhekk jiena niħod gost bl-interess eh, tal-Parlament. Norrevoli Soraya Koikos. Grazie ħafna, President. Jiena kont naqra d-data l-2009 li skont da kien hemm biljon biljun dollari bħala GDP internazzjonali, ma fl-istess ħin dak li huwa politika monetarja li aħna konna li aħna qed nittrattaw naħseb qed titkellmu dwar eh, dollars ukoll, imma aħna mhux qegħdin noħorġu muniti ġodda. L-ekonomisti ma jaqblux dwar ħafna affarijiet imma mżewġ affarijiet. Qed nitkellmu dwar ehm, self kbir ħafna, għali ħafna fit-tieni ronda. Aħna ma kunux nistgħu naħdmu biex nimxu lej situazzjoni makroekonomika x'qed niffaċċaw reċessjoni bħalissa l-Eurobonds, President. Inti tara li din hija mezz biex inkunu nistaw nfaċċaw il-tibdiliet li qed nadaw madwarna dwar eh, daw il-minuti. Aħna qed titkellmu dwar il-laqa g ma ovidentement li hemm ċerta punt punti li huma simili għadil il-President. Grazzi, għajt il-Sur Barroso. Din il-mist Toqsija kella tkun fl-ewwel parti tad-dibattu tagħna ma nista' forsi nirrispondi għall-onorevoli membru milli ngħid il-pożizzjoni tal-Kommissjoni matul is-snin kienet waħda ta' miftuħa u eh, kella simpatija lej l-Eurobonds fl ta' preġessuri tagħna. Ir-realtà hija li ma kien hemmx ftehim bejn l-istati membri issa dak li ftem l-istati membri u jkun hemm mekkaniżmu ta' stabilità Ewropej issir l-istituzzjoni finanzjarja internazzjonali fid-dinja, li żjed waħda importanti fid-dinja f'dak li għandu x'jaqsam ir-risorsi li għandha. Min naħseb li hemmhekk aħna nifukaw fuq da. Aħna ovvjament disposti, miftuħin biex nitħattu mal-Stati membri u mal-Parlament alternattivi dwar il-possibilità ta' Eurobonds sakemm ikun hemm il-volontà minnaħa tal-istati membri li jikkonsidraw da. Dan din hija ħaġa importanti ħafna. Grazzi ħafna, President, jgħid eh, President tal-Parlament, għal rispondejt. Il-konnessjoni eh, tal-mistoqsija kienet problematika ma' maġijiet. Issa l-Sor Andrew Vance għal minuta. L-laqa tal-ġijiet tal-ħar għalet li l-provde 40 biljun dollari Eh, miljon dollaru biex jaċċettaw demokrazija l-Libja u l-Eġittu. Ma ġejt għadet li ħtappoġġa l-pajjiżi mhux biss li jimxu lejn demokrazija ma kif ukoll su. Ehm, ekonomija ta' suq. Trid li jkollhom il-benefiċċju tal-globalizzazzjoni u ġifieri tiffaċilita l-G8 ikunu jistgħu jaqalgħu il-flus hemmhekk li integraw ruħom din s-sistema. Jina mandela ġudzazzjoni li dak li jirxivu lajnuna eh, jimplementaw istituzzjoni demokratiċi u proċedura din ħaġa tajba. Ma naħseb li ma naħseb li ħaġa tajba li min jirċivi din lajnuna għandhom jazlu li tip ta' politika ekonomika li għandhom jazlu dawk li għandhom ma jaċċettawx. Evidentement dawk li jamlu donazzjoni eh, eh, dritt tagħhom u jgħidilna dwar demokrazija. Forsi tista' il-President jgħid li forsi inti tista eh, titkellem naqra zed bil-mod meta ta'ġa' titkellem inkella l-interpreti ma jkunux jista' jagħmlu xogħolhom. Grazzi, Sur Barroso. Jiena naqbel mm, l perspettiva tal tal-G8 huwa fl-interess tagħna, interess komuni tagħna ma li jkollhom soċjetajiet mhux biss miftuħin bħala demokrazija ma wkoll bħala ekonomija dawn huma tana, tagħna u l-aħjar manira biex najnum huwa bil-kummerċ Qatt ma ħankunu nistgħu ntuhom il-flus kollha li huma għandhom bżonn jekk huma jibqgħu bħala ekonomiji magħluqin. Kif taf fil-pajjiżi tal-Magreb hemm kważi xejn kummerċ bejnietom, ma fl-istess ħin qed kontinwament qed jitolbuna niftħu il-kummerċ tagħna. Umma ma jagħmlux kummerċ ma' xulxin, naħseb li huwa importanti li ngħidu aħna dispost appoġġawkom imma aħna imma nħoss li għandna tkun tiftħu l-ekonomija tagħkom u tintegrawha fil pjata d dinja Aħna naraw li progress fil-pajjiżi huwa maqut ħafna mal-kapacità tagħhom biex integraw lilhom infushom fl-ekonomija globali. Aw ċerta pajjiżi li mhumiex demokrazija eh, imma kien Eh, għax fetħu li sedaw ikollhom benefiċċju mill-ekonomija globali u jkollhom benefiċċju għal popli tagħhom. Issa għandu għassur Gabriele, Al-Onabri Gabriele Albertini. Grazie President. Grazie President, President Barroso, l-istqarrija ħarija ta' summit tal-G8 fir-rigward l-Vant Nofsani jgħid li n-negozjati huma l-unika triq lejn soluzzjoni globali dejjema għal konflitt l-Izrael u l-autoritajiet palestinjani rridu jirrispettaw il-ftejmiet u morru l-lin mill-sibijiet unilaterali li staw ixeklu il-progress u riformi. L-Unjoni Ewropea li huwa interlokutur importanti ġeġit minja jappoġġa jappoġġa din l-istqarrija tkellimtu biex bekk li dawn iż-żewġ naħat jevitaw li kunem eh, passu unilaterali fil-dan iġnus maquda? regarding the dwar il-proċess ta' paċi tal-Vant Nofsani ma niftakarx li li kien hemm laqaf internazzjonali aħħar ħarlin sena fejden il-pont ma tqajjemx u aħna tlabna mill-ġdid li dal-proċess ta' paċi jkompli ħaġa urġenti, u żewġ partijiet ikollu jieħdu parti fil taħtidiet sustantivi, ġifieri biex iwaslu għal riżoluzzjoni tal-proċess. Aħna eh, nappoġġaw dak li għalu l-Istati Uniti li ħossu li hija progress u avanz. Imma kien hemm reazzjoni differenti għad dettalji ta' diviżjoni ġdida. Kif taf, eh, bejn kun onest, hemm approċċ differenti fil-pajjiżi tal-ġiet eh, il kooperazzjoni bejn Hamas u PLO u kwistjoni tal-frontieri ta' 67 u kien hemm ukoll tħassib dwar ir-riski li hemm jekk ikun hemm sforz minnaħa tal-Palestinja biex ifittxu eh, għarfin unilaterali fl-Assembleja ta' Ġnus Mawda ġejja. Eh, u nispera li l-Ewropa ikonna pożizzjoni nispera eh, komuni fuq dik il-kwistjoni. Ħaġa li qed nitħattu ma' fuq fuq l istati Membri. Issa naddu għall Mm, l-onorevoli eh, Malika Barnarab. Grazie ħafna, President. Sur Barroso, l-pajis tal ġie taw er-, ħajatu 40 biljon dollaru kif il-Tunizja u l-Eġittu kif intqal, ma dan kollu l-Unjoni Ewropea għandha bżonni ta' rażiet trasparenza hemmhekk biex wieħed ikun jista' jitraċċa wkoll dak qed jiġri. Hu governanza aħjar dak għandu x'jaqsam lajnuna, nifess nisħa fuq erba' punti ewlenin, il-garanzija tad-demokrazija, trasparenza, fil-kooperazzjoni kooperazzjoni tal-izvilupp u li jkun hemm rispett għal dritti tal-bniedem, imma fl-istess ħin li wieħed itejjeb ir-rwol ta' soċjetà ċivili, organizzazzjonijiet mis-soċjetà ċivili f'dan. U fl-istess ħin jorganizzaw is-sistema eh, ta' għajnuna involviment ikbar minnaħa tal-Parlament Barroso. L-Unjoni Ewropea għandha tiżgura li popolazzjoni li aħna li eh, aħna qed nimmeraw lehom jirċevu dil-għajnuna u x'miżuri għandha f'moħħa l-Unjoni Ewropea biex tasal għal dak. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura. Jgħid is-Sur Barroso, inti eh, għadek kemm riflettejt dak li naħseb jien, aħna nagħmlu eżattament dak li qed eh, tissuġġerixxa int nagħmlu dam diversi manieri biex niżguraw li l-impenni tal-sihba tagħna jiġu jisiru. Eh, Nista' niżgurak li l-Kommissjoni Ewropea u s-servizzi tagħha un rappreżentant qoli ħaj jinnomina rappresentant speċjali da raġun u li ħajkun hemm ħajsir monitoraġġ ta' da. Aħna nħossu li bda tip ta' dialogu li wieħed ikun jista' nati għajnuna specialment billi kunem partecipazzjoni ikbar minna ħata soċieta ċivili. jina kontra il-Tunizja reċentement, jina taħt magven u il-President ukoll, imma kif ukoll rappresentanti ta' soċieta ċivili, trade unions, organizzazzjoni ta' nisa u oħrajn. U jina ħoss li huma jemnu l-impentana u importanti. Mhux biss l-impentana lejn il-gvernijiet, imma kif ukoll ma' soċjetà ċivili, kif fatt li sursana l-involviment tal-Parlament ħajkun titjib kbir ħabba relazzjoni tagħkom mal-partijiet politiċi li qed jitwildu hemmhekk. L-Onorevoli Sakkos. Grazie ħafna. President, fil laqqa tal g tal-aħħar itkellimtu dwar l-ekonomija globali u biltu li għandu jisiru sforzi biex wieħed e, jgarantixxi li l-infiq pubbliku jkun iżgħid sostenibbli jkun hemm ġila kontra il-qat din ħaġa saret u dan kif isir ma' soċjetà u ċittadini. Ħarsu lej l-eżempju fil-Greċja. Reċentament erixen ta' eluf ta' ċittadini kien qed joħorġu fil-pjazzezz u fit-triqat tal-dibliet tagħna u huma disprati ħadd eh, qed jikbidhom, huma qed jitolbu li jkun hemm perspettivi għalihom. U naħseb li taqbel li jekk l-ebda politika ma tkun sta tkun eh, effettiva jekk ma jkunx appoġġ mill-pubbliku. Il-politika fil-Greċja hija limitata ah, essenzjalment li wieħed eh, eh, jispiċċa rovinat X'messaġġ tixtieq tibgħat lil dawn in-nies li b'dinjità kbir u b'forma paċifika qegħdin juru l-opinjonijiet tagħhom u jitolbu ġejjin aħjar għall familji tagħhom u għal tfal tagħhom. Grazzi. L-ewwel qabel kollox għajt is-Sur Barrosa jien nixtieq nuri solidarjetà tiegħi mal-poplu Grek naf, nifem id-diffikultajiet li għaddejjim miħom imma nemmen ukoll responsabilità tal-mexxejja politika fil-livell nazzjonali u Ewropew fil-gvern jew fl-oppożizzjoni huwa li juru dak li hemm bżonn li li għandu jsir fil-pajjiżi minar li konsolidazzjoni fiskali u riforma strutturala il-Greċja mhux ħatoħroċ minn din il-kriżi. Ir-realtà hija li miżuri li ħajweġġaw ma nistax tevitom fil-Greċja. U jekk hemm xi ħadd qed jgħid ħaġa oħra qed jikdeb lill-poplu Grek. Għalhekk l-appell tiegħi lill-mexxejja Gregi huma li huma jispjegaw b'forma onesta lill-popolazzjoni, lill-ċittadini li dak l-għażli diffiċli huma għandhom qudiemhom. Jena kont fil-Konsil Ewropew li suġġerixxi li jkun imtaqqis tar-rati ta' għamax lil ta' interess lil Greċja eh, dak li xaqsam is-self li sar lilhom imma fl-istess ħin irridu nkunu onesti il-Greċja hija tittamel mill-parti mill-isfors. Pajjiż ma jistax jgħix dan it-tip ta' dejn enormi li kien hemm eh, il-gvern u l-oppozizjoni fil-Greċja u aħna fl-Europa hija hekk għandna nikkomunikaw liċ ċittadini Nadissa għall-aħħar mistoqsija Mr. John Bapton. Grazie ħafna President, President Barroso. Jena kontent li inti kwis fil-ġijajt il-problemi tal eurozon hija krizi, naf kulħadd jaf li hija krizi, imma bħal kellim kif qal kellim ħafna stati membri kellna kwistjonijiet fil-Madrid fejn kien hemm dimostrazzjonijiet fil-Lisbona kien hemm dimostrazzjonijiet ukoll u protesti. U għet naraw xie għet jisir fil-Greċja u koll. Ma wasal xie żmien Barroso, sur Barroso li inti uh, uh, tajt il-verita u tajt li hemm alternativa li daw il-pajjiżi għandhom jkollhom eh, id-dritt li jitilqu mid-żona euro. Grazzi. Is-Sur e, Barroso, jiena rispetta verament l-Istati Demokrati, mhuwiex xogħol li ngħidulhom x'għandhom jagħmlu. Ma evidentement nafu li l-Greċja manda l-ebda intenzjoni titlaq mill-zona euro. Jiena għandi kuntatt kontinu ma' l-Greċja u ma' l-oppozizjoni kollu naf li huma ma' jridux jitilqu mill-zona euro. Forsi hemm forstkom eh, li tixtiequ li l-pajjiż jitlaq mill zona euro, pajiskom mux qiegħed fl-eurozona, aħna nirrispettaw il-Greċja eh, hija impenjata mal-proġett Ewropew. Hemm diffikultajiet qed eh, nippruvaw nappoġġuhom mal darbohra tkun għax ideoloġiku fl-attakki kontra l-Unjoni Ewropea, hemm pajjiżi barra l-żona euro li għandu problemi komparabli. L-Islandja miex membru tal-żona euro, ma eh, daħlet kienet ġiet irrovinata. Kienet waħda mill-pajjiżi li żjed eh, onja. Għanna pajjiżi wkoll fl-Unjoni Ewropea li għandhom l-istess tip ta' diffikultajiet inħabba kien hemm infiq kbir ħafna r-realtajiet huwa mhuwiex ħaġa tal ewro Il-problema hija l-livell eh, ta' dejn kbir jew deficits kbar. Grazzi, sur President tal-kont mana għal-sija ta' tweġibiet għal mistoqsijiet uħud minnom diffiċli u nirringrazzjakom il-kom. Nala id-dibattitu. Thank you.